Ladies and gentlemen. Signori, u postkom. roku. Protokół i... Il-laqa li fil-15 ta' settembru ser tkompli minuti li fil-15 settembru e, mqasma jidher li mawx ebda oġġezzjoni għal dawn il-minuti daqsan ġew adottati.